Procediamo ora alle dichiarazioni. Inkomplu issa l-ispiegazzjoni tal-vot. Nixtieq illi nistieden li dawk li ma jixtiequx jassistu għad-dibattitu tal-ispiegazzjoni tal-vot biex jitilqu bil-mod u bil-kwiet mis-sala. Vi informo di aver ricevuto Nixtieq ninformakom li hemm ħafna nies li jixtiequ jispjegaw kif ivvotaw. Ġifiri nishti illi nejdilkom, nejdilkom minissa illi aħna nistaw naddu nibqaw sejrin bis-seduta sa sa li naqsin kwart ħalli mbagħad nkun nridu nagħlqu s-seduta ħalli nkun nistgħu nħejju ruħna eh, s-seduta ta' wara. Mela nibdew bl-ispjegazzjoni tal-vot jekk joġobkom żommu silenzi fil-kamra kieġobkom. Min mux interessati kieġobkom joħorġu mis din is-sala plenarja. Għanna is-sur poċa kaj jibda jitkellem l ewwel joġbu joġbok għandek minuta. Dwar rapport ta' sin Mojsa. Nyní za nikre to stanovisku bych rád podal. Ja, vitam. jina perswas illi il-vuċi tijaj muxħa kullħat ħajisma ħazda, insomma xorta ħanħu gost. Eh, nitkellem, jen, hu gost li aħna kena din l-opportunità l-noqorbu iktar li l-Republika tal-Moldova. Il-ftejim li kien adottat jimmarka it-tmim ta' proċess twil tal-fat li aħna provajna noqorbu iktar lejn il-Moldova kif aħna edna fil-dibattitu wara l-adozzjoni tal-fejm tal assoċjazzjoni, il-facilitazzjoni tal-viza u l-status ukoll tal-pajjiżi imsieħba u id-dwana fuq l-importazzjoni ukoll jistgħu jippermettu li jkun hemm 500 miljun Eh, euro iktar fil-budget tagħhom din xi ħaġa pożittiva ħafna għal pajjiż tal-Moldova nixtieq ngħidulhom proset tas suċċess. Is-Sur Zambaski. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, подкрепих усилията за подкрепата за Молдова в този... Grazie ħafna, eżis kollegi, aħna konna favur l-sforzi li għamiltu Naħseb illi huwa tajjeb illi aħna nappoġġaw dan dawn l-isforzi li saru din il-ħidma minħabba illi naħseb li l-vantaġġi jistgħu jkunu siwja ħafna u dan mhux ħajkollu effett negattiv fuq l-ebda stat membru u l-appoġġ tal-Moldova hija kwistjoni ta' responsabilità politika. Naħseb illi dinja kwistjoni wkoll li għandha x'taqsam ukoll ma produzzjoni agrikola li mhux ħajkolla impatt fuq is-suq agrikolu Ewropew sa fuq l-importazzjoni u esportazzjoni żgur li intom tistgħu tgħinu l bdiwa li jaħdmu fuq skala żgħira fil-Moldova u nejnu għom u kol sabiex ikollom iktar tħul tajjeb jiena naħseb li bekk aħna nistgħu innedu dan l-appell jista' jkun tajjeb għal ħbib tagħna tal-Moldova u illi qis ukoll il-minoritajiet Bulgari fil-Moldova u jħossu l parlament Ewropew ma abbandunhomx. Sur Papix. Micro, micro, please. Micro. Excuse me pane předsedo také podporuji změnu autonomních obchodních preferencí pro moldavskou republiku. Grazzi jiena wkoll favur din il-bidla dwar il-preferenzi autonomi għal kummerċ Repubblika tal moldova qed nieħu gost ħafna illi qegħdin nappoġġawhom b'dan il-mod. Aħna bekk issa nistgħu nibatu sinjal ċar li l-Moldova mhumiex qegħdin weħidhom weħidhom kontra il-Federazzjoni Russja. nixtiequ l-Repubblika tal-Moldova tkun għadha mill imsiħba tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea tagħmel sew li tiftaħ il-suq Ewropew għal prodotti agrikoli li ġejjin mill-Moldova ħalli ngħinu li dan il-pajjiż ħalli jkollhom iktar indipendenza ekonomika mill-Federazzjoni Russa. Jiena naħseb li dan mhux biss ta' vantaġġ ekonomiku għalina iżda huwa sinjal politiku illi huwa eh, importanti ħafna. Aħna qegħdin nappoġġaw pajjiż illi jixtieq illi jkollu politika indipendenti u ħilsa. Jina nappoġġa bisħieħ il-pass li ħadnaw nittama illi ħajkonna wieħed mill-imsieħeb b'saħħithom ħafna għall-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Iva, nitkellem bl-Irlandiż. Jiena parteċipajt f'din id-diskussjoni l-bieraħ u kienet diskussjoni interessanti u pożittiva ħafna u issa nixtieq ngħid li nilqa' ħafna r-riżultat tal-votazzjoni jiena naturalment votajt favur din il- dan ir-rapport aħna rajna li kellna maġġoranza kbira favur dan ir-rapport u dan jista' jagħti iktar tama speċjalment lill-bdiewa il-żar illi verament dipendenti ħafna fuq l-esportazzjoni tal-produzzjoni tagħhom ma jistgħux jesportu lejn ir-Russja lura kellhom bżonn li jsibu suq ġdid u aħna nistgħu niftħu l-suq tagħna sabiex nassorbu l-produzzjoni tagħhom ukoll u din xi ħaġa pożittiva. Jiena l-bira qed f'batul diskussjoni li ħabib tkun taf xi sarraf meta issibu meta jkollok bżonn. Ġifiri, naħseb illi issa li qed noqorbu għal milid vera u għasinjalu ġessa sabiħ li qegħdin nagħmlu vizavi l-Moldova. Grazzi ħafna sassur jar. Iva, jiena fil-fat kont diġa tlabt sabiex nitkellem fuq ir-rapport ta' Mojxa u għandi konferma ta' talba illi tlabt sabiex it-tin il-ħin sabiex nitkellem. Jien inti minx qiegħed fil-lista ma jekk tixtieq titkellem mela le. Issa ntik il-lista mela ħan nitkellem issa jien. Grazzi ħafna sur President bħal kulħadd f'din il-Kamra jiena favur kull miżura li jistgħu jisaħħu is-sovranità tal-Moldova u l-orjentazzjoni iktar lejn il-ponent ta' dawn in-nies. Iżda hemm kwistjoni li tmur lil lin kwistjoni politika aħna qegħdin nistendu suq komuni sabiex ukoll aħna ninkludu din l-art agrikoli mhix daqshekk żviluppata lejn l-vat naħseb li fl-aħħar wieħed jista' jifhem x'inha differenza bejn li wieħed li jsieħeb fl-Unjoni Ewropea u li wieħed ikollu ftehim ta' kummerċ ħieles mal-Unjoni Ewropea. E, f'pajjiżi pereżempju aħna qegħdin naraw li hemm ħafna pajjiżi fl-Ewropa, l-Maċedonja, Norveġa, Liechtenstein, l-Andorra, il-kollha kemm huma imsieħba fis-suq Ewropew mingħajr ma huma imsieħba u stati membri tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri ma naħsibx li eh, hemm għalfejn aħna dejjem nibqgħu ninsistu li wieħed bil-forsi li tkun membru eh, stat membru tal-Unjoni Ewropea sabiex igawdi mill-benefiċċji tas-suq komuni. Grazzi Frans Surjar, grazzi Sur President jiena xtaqt illi nuża dan minuta sabiex nitkellem ukoll fuq eh, il-Kumitat tal-Budget u aħna nixtiequ nħabru li fil fad żammejna ma dak li aħna kanna nagħmlu deċidejna wkoll fuq is-sena d-dieħla t sena 2015 din dejjem hija proċedura eh, li għandna bżonna iżda ħafna drabi tkun diffiċli minħabba li aħna nafu li l-Unjoni Ewropea hija diffiċli li dejjem ikun hemm finanzjament għal kollox u aħna nafu li kultant ikun hemm bżonn ta' affarijiet li jitranġaw u apparti minn hekk jiena naħseb li hemm ċertu affarijiet li mhux biss huma bżonn jużi iżda hemm il-fatt ukoll li aħna nafu li jistgħu nispiċċaw fi situazzjoni illi jkun hemm ċertu fondi nieqsa u ċertu pajjiżi illi ma jirċivux eh, il-fondi. Surp jar, għandek l-opportunità li titkellem anke fuq eh, il-trattament tariffarju għal-merkanzija u anzi fuq il-budget, l-emenda tal-budget. Iva, grazzi, dwar il-labot ta' budget emendator ta' sena 2014 aħna ħadna deċiżjoni illi tikkonċernana l-koll l istati membri l-inna fil-parlament il-fatt li aħna nishtiq nifukaw fuq il-backlog fuq dawn il-kontijiet li ma tħalsux li akkumulaw ħafna. U importanti li aħna naraw l-Unjon Ewropea mhux natu l-impressjoni li ħin kollu tittoħroġ il-flus jew ma tħallax. Importanti li aħna naraw li dak il-kontribuzzjonijiet li kienu eh, imweda li kienu ħaj importanti illi jitħallsu eh, faqtom u koll. Ningrazzjak. Vole Maletic. Vissur Maletic. Zahvaljujem predsjedavajući. Razina plaća. Grazie ħafna. Il-kontijiet li ma tħallsux jammontaw għal xi 28 biljun euro. Dawn ilhom jakkumulaw mis-sena 2010. Il-budget ma jistax jibqa ikun f'din it-tip ta' sitwazzjoni ġifiri dan it-tewmin jgħat joħloq ħafna diffikultajiet u nuqqas ta' kredibilità l-Unjoni Ewropea għalhekk jiena votajt favur dan l-abbozz ta' budget emendatorju minħabba li aħna wikid nitkellmu dwar żieda ta' 2.4 biljun euro li għandu jkun investit fil-fond ta' żvilupp. Din hija xi ħaġa importanti ħafna ċittadini tagħna. Issa għal eh, l-ispiegazzjoni tal-budget emendatur numru 4 naddi il kelma Sinjura Ruiz. Grazzi ħafna jena nitkellem dwar is-suġġett tal-Mediterran kemm il-darba lix għanna bżon ta' situazzjoni sodisfaċenti. Situazzjoni fil-Mediterran e, Iżiet minn 3000 persuna mitu fil-Bahar Mediterran meta kienu qegħdin jipprovaw e, jaslu fl-Ewropa. Dan huwa dram li huwa biss aspett wieħed tal-fenomenu kumpless tal-immigrazzjoni fil-pajjiżi tagħna u mill din l-istituzzjoni hemm bżonn li e, naraw kif nistgħu nsolvu din is-sitwazzjoni, nanalizzaw il-kawżi nipromovu l-flussi legali nejnu l-izvilup fil-pajzi ta' oriġni u li konna politika internazzjonali li tikkonsidra il-konsekwenzi tal-violenza ta' totalitarizmu u il-problemi ta' faqar. Għalek irridu niddefendu li l-ġestjoni tal-immigrazzjoni fl-Unjoni Ewropea u il-frontieri isir bir-rispett sieħ ta' drittijiet tal-bniedem u d-dinjità tal-immigranti li naħsbu fuq livell globali ma naġġixxu fuq livell lokali u dan huwa l-aspett lokali tal-immigrazzjoni u il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Jena naħseb li hemm bżonn ta' approssimazzjoni integrali lejn l-immigrazzjoni. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Jar. Grazzi ħafna jiena xtieq nerġa' ngħid illi dwar il-budget tas-sena 2014 aħna ddeċidejna li maħniex ħanetħlu fl-ebda sqa li ma nistgħux noħorġu minnu. U aħna kellna ħafna negozjati ma dan il-Parlament u provajna insibu mota kif noħorġu minn dan il motu naraw l-Unjoni Ewropea vera tista' tħallas għal dan kollu. Jiena naħseb li min-naħa qegħdin nitkellmu fuq eh, eh, program ta' investiment u fl-istess ħin għandna l-kwistjoni tal-kredibilità ġifieri ma jistax ikun li aħna ma nħallsu xu jiena naħseb illi rridu naraw l-istati membri iħallsu dak li kellhom iħallsu u anka dwar il-prodott il l-introjtu nazzjonali gross aħna rajna illi kienem iktar tħul mit-taxxa u jiena naħseb illi hija xi ħaġa sabiħa li kull stati membri fl-aħħar jaslu jwaslu l-kontribuzzjonijiet tagħhom. Grazzi. Issa ngħaddu għall budget emendatorju numru 5 issa l-Onorevoli Soltes. Le, mawx. Mela, l-onorevoli Begin. Mawx laqqas. L-onorevoli Moretti, mela. Grazzi, Sur President. Minkejja l-ftejn fuq il-budget tal-2020 ħamsa tajt il-kellima ma jistax jiġi konsidrat bħala soddisfaċenti aħna bħala parlament iddeċidejna nivvotaw favori bħala sens ta' responsabilta. U minkejja l-sforzi tal tal tal soċalista u l-Premier Renzi, aħna xorta waħda ma nħossux li l-ammonti huma biżejjed għaliex għaliex il-Kunsill għal dar oħra palma jiġri ħafna drabi e, kienem l-egoizmu internazzjonali bħal Franza, l-Germania u l-Ingilterra li rurew rida li jgħalqu l-ftejim. Imma il-Parlament irnexxielu ipoġġi faxxa fuq il-ħlasijiet u rnexxielu e, iħares dawk il-programmi l-aktar sinifikanti, per eżempju il-programm Erasmus u il-programm Orizzont 2020. ista hija ta' priorità li fis-snin li ġejjin nagħmlu riforma intelligenti u organika tal-proċedura kollha kemm tal-adozzjoni tal-budget li dejjem aktar qed juri numru ta' limiti u kontradizzjonijiet. Grazzi. Grazzi sal-Onorevoli Maletic. Grazzi ħafna. Jiena votajt favur din il-budget ta' emenda għal 4.6 biljun euro li ġew immobilizzati, mod partikolari għall appoġġ tal-Kroazja, Slovenja u l-Awstrija u dan huwa minħabba il-dizastri naturali fil-fatt inataw 1.5 biljun euro li kellhom jintefqu minħabba devastazzjoni u il-lerar fil-Kroazja wassal sabiex ħafna nies spiċċaw pratikament refuġati. U kienem spejjeż ta' 11 miljun. Issa ħajkun verament diffiċli li nkopru id-dizastri u l-ħsara kollha li kien hemm. Hemm bżonn li nimmobilizzaw aktar riżorsi. Isur Plenkovic, grazzi ħafna. Kien hemm serje ta' diżastri naturali li affettwaw is-Slovenja, l-Kroazja, l-Greċja u e, waslu għal ħafna ħsara fl-infrastruttura. u dan affettwa l-proprjetà pubblika u privata b'mod indaqs. Il-Fond ta' Solidarjetà tem biex jittaffi dawn il-problemi għal pajjiżi affettwati. U għalhekk huwa importanti li dan il-budget ta' emenda jgħin sabiex iħallas għal ftit minn din il-ħsara. Fil-Kroazja dan ċertament ħajkun il-każ u 8.6 miljun euro ta' fondi addizzjonali ġew allokati għawek ħajmorru friġuni fil-Kroazja li l-aktar li intlaqtu mod ibes. Grazzi ħafna, Sur President, jina kont ħanajt li l-ewel instint tal-leġislatur fil-krizi għal jiftaħ il-but, ġifiri il-flus, iba' u iżjed faċli li jilħaq il-but tijak Meta nifaċaw dawn l-avvenimenti katastrofiċi, ir-risposta hija li nonfqu il-flus ta' ħaddieħor u b'dan il-mod ċertu virtu imma bla ebda spiża. Imma nixtieq nitkellem ma' ċertu kollegi. Jekk intom eh, tħossu ċertu emozjoni minħabba din l-awn l-aħbarijiet il-ħżiena, daħlu jdejkom fil-but mux fil-but tal-kostituenti ta'kom, mux nitkellem mod retoriku, waħda mill-katastrofi li qed nsemmu hija l-arar tal-Slovenja tal-Vant eh, u partijiet oħra tal-Balkani tal-Punent f'Mejju. U jiena ftit ġibat ilu ħadd xi politiċi minn partiti differenti u morna flimkien biex innatfu il-ħsara li kien hemm minħabba l-arar. Iġifieri huwa possibbli li inti tmur int personalment u mhux tgħaddi l-kont li ieħor, u tħossok ħafna ħafna ħjar jekk tagħmel xi Non posso concedere Kartolini. Ma nistax nati blue cards għaliex dan mhux dibattitu, hija sempliċement l-ispjegazzjonijiet tal-vot. Issa ngħidu għal report depre il-budget ta' retifika seba. Issa ngħaddi l-kelma l-onorevoli Nekov. Wara l-arar fil-Bulgarija din is-sena, Kien hemm numru ta' eh, irħula li inqerdu xirin ta' nies li jinqatlu, telekomunikazzjonijiet li jinqerdu, xirin ta' eluf kellhom jerġaw jibnu l-propietajiet tagħhom. Aħna nirrappreżentaw ċittadini Ewropej u hemm bżonn ngħinu lin-nies sabiex imorru lura l-ħajja ordinarja jiena kuntazzjajt numru ta' awtoritajiet lokali sabiex nipruvaw nejnu e, biex insolvu din il-problema. U, u tajna għajnuna l-13 minn mit eh, reġun differenti biex nresqu l-attenzjoni għal din il-problema. Ġifri il-fondi mobilizzati se għajnuna biex nibnu mill-ġdijt l-infrastruttura pubblika f'dawn ir-reġuni konċernati. Fejn aktar minn 3.3 miljun eh, ċittadin Bulgaru jinstabu. Sur Baskin, grazzi ħafna, jiena votajt favur dan ir-rapport, il-mobilizzaw il-Fond ta' Solidarjetà u jiena naħseb li l-appoġġ ekonomiku li jingħata l Bulgarija mhuwiex bisejiet, mux ġust li stat membru fejn aħna kenna aktar minn 330 eh, miljon euro ta' ħsara jirċivu biss farka minn dak kollu. Dawn il-fondi għandhom bżonn jibdew jagħmlu dak li suppost qed jagħmlu. U dan huwa wieħed mill-iżjed żoni eh, affettwati serjament fiż-żona Ewropea eh, li qed iħu sitt darbiet inqas għajnuna mis-Serbja li hija ġar tagħna u li mhijiex membru tal-Unjoni Ewropea li tieħu 16 miljun euro. Nixtieq insaqsi l-Kummissjoni dwar dan u memx ikun hemm mekkaniżmu li huwa diskriminatorju li qed jolqot il-Bulgarija li hija waħda mill-ifqar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Intom verament taħsbu li b'dawn l-10 miljun euro tista' it tal-ħsarat li jiswew biljuni ta' euro qed nitkellem fuq il-majstral tal-Bulgarija fejn ġejna affettwati minn dan kollu. U jidher li ma tantx hija solidarjetà x'in il-pajjiżi ħajkollhom jaraw kif jagħmlu waħedhom. Sinjora Maltic. Grazzi ħafna. Aħna għattajna, nfaqna 18 miljon euro biex nejnu nappoġġaw il pajjiżi differenti fil-reġun minħabba l-arar li sar, minħabba il-ħsara li kienem. Iżda rridu nifmu kol li hemm bżonn li naħdmu fuq il-prevenzjoni, jekk aħna naħdmu fuq il-prevenzjoni. Meta nitkellmu dwar l-arar, dan huwa arar li qed isir dejjem aktar frekwenti fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li niġġeneraw il-fondi mill-budgets differenti sabiex nevitaw din it-tip dan it-tip ta' diżastru. Grazzi ħafna l-Onorevoli Plenkovic. Dan il-budget ta' emenda numru 7 l-2014 huwa verament importanti għal xi permettinna li nħallsu l-flus l repubblika tal-Kroazja mill-Fond ta' Solidarjetà sabiex ngħinuha għal ħsara ewlenija li ġiet mill-arar. Dan huwa arar li għamil ħsara ta' l-mijiet ta' eluf ta' djar din is-sena fil-Kroazja kif ukoll fil-Bosnia Herzegovina. Għalek, dawn huma kwistjonijiet seri ħafna. Aħna poġġejna ċifra ta' 300.000 euro pala parti mid-9 miljoni li fil-fatt swit. U b'mod ġenerali l-Kroazja ħatkun qed jieħu 16 miljun euro. U jina naħseb li dawn il-flus ċertament ħajjejnu l budget tal-Kroazja sabiex jgħatu lajnuna l dawn il-reġuni li ntlaqtu eh, minn dawn il-dizastri. Grazzi ħafna, Sur President. jina nishtiq nirringrazzja l-istituzzjonijiet tal liħol ħolqu dawn il-fondi l-ammonti ovvjament huma il-beda ħafna milli eh, jissodisfaw il-bżonnijiet reali, ma juru li il-prinċipju ta' solidarjetà fl-Unjoni Ewropea qed jaħdem imma bżonn li naħdmu fuq il-prevenzjoni, prevenzjoni biex niġġieldu l-arar għaliex bħalissa is-sistemi huma antiki. U skont direttiva eżistenti sal-2020, il-Kroazja trid eh, tinvesti eh, 25 miljun kuna li huwa madwar nofs il-budget tal-pajis. U peress li l-ħsara hija ta' madwar 300 miljun irridu nistaqsu x'ib ta' flus ħajkonna. U aħna nittamaw li permezz tal-Fondi ta' Solidarjetà u fondi oħra tal-Unjoni Ewropea nkunu f'pożizzjoni nappoġġaw dawn il-pajjiżi. Grazie ħafna sur President, jiena votajt favur dan ir-rapport anka jekk jina naqbel ma' ħafna mill-kollegi fil-grupp tiegħi fuq il-budget ta' emenda l-2014 u l-budget għall-2015. Hemm bżonn li nuru aktar disċiplina budgetarja f'pajjiżi li jridu jiqfu jonfqu flus li m'għandhomx. Iżda jina ġejja mill-Kroazja, jiena familjari ħafna ma' situazzjoni f'pajjiżi stess. Pajjiżi ġie affettwat b'mod serju mill-arar. Ħafna miċ-ċittadini tagħna spiċċaw bladar. U issa qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet verament diffiċli. Waqqas jistgħu jifmu x'qed jiġrihom meta jisimgħu id-dibattiti tagħna il-fondi li kienu disponibli għandhom bżonn jiġu indirizzati b'mod aħjar sabiex ikunu jistaw jerġgħu jiksbu id-dinjeta tagħhom. Mela ngħaddi l-kelma jista' fuq il-abbozz tal-budget għall-2015 l-Sur Soltes imma jidher mhux jataw. Mela e, jiena votajt sabiex nagħmlu aktar minn dak li aħna tajbin fih u minn dakinhar rajna Eh, eżempju ċarta dan meta fila l-landjat fuq Comet li kienet xi ħaġa verament diffiċli. Aħna rajna progress sinifikanti u li nilqgħu din is-sena għax libna uħut mill-iżjed tuħ taħsara tal-Kunsil, tuħ li kien iweġġa il-negozji żgħar e, u anka ċentri ta' eċellenza fir-reġjun tiegħi. Sfortunatament imma ma rajniex riallokazzjoni biżejjed tal-PAK jew inkella miżjarat ta' kull xar hawnhekk Eh, fi Strasburgu tagħna, eh, Iva hija belt sabiħa ħafna li niġu nżuruha, imma mhux l-aħjar użu tal-ħin u tal-flus, aħna nixtiequ li naraw li l-flus jiġu minn fuqha fuq eh, affarijiet li verament jistgħu gawdu minnhom ċittadini tagħna u mm, proġetti ta' responsabilità u jiena nittama li fl-2015 il-flus tagħna jintużaw bl-aħjar mod. Grazzi. Grazzi mux nara l-Onorevoli Nunes u qas l-Onorevoli Gill. Grazzi Sur President, minkejja l-approvazzjoni ta' dan il-budget, jena naħseb li aħna dak li nistaw rridu namlu ħafna iżjed. Ejja, niprofaw niftakru l-isforzi li saru mis soċjalisti u demokratiċi, iżda u koll il-Kunsil għal darboħra baqa eh, affettwat mill-prepotenza u s-saħħa ta' ċertu pajjiżi Ewropej bħal Franza, l-Ġermanja u l-Ingilterra u renju Unit. Iżda xorta waħda irnexxinna niksbu xi ħaġa għal dak li għandu x'jaqsam mal-impenn sabiex inżommu ħajjin eh, programmi bħal Erasmus u Orizzont 2020 iżda għada ta' priorita'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 Grazzi ħafna, Sur President. Minkejja fatt li jena nħoss li l-Ewropa għandha tagħmel iżjed jiena xorta waħda votajt favur rapport għaliex it-kabir tal-impenji ta' otijiet meta qabel mal-baġġet ta' qabel jgħinna biex nagħtu aktar risorsi anke jekk huma inqas milli suppost għal ċertu oqsma li huma ta' priorità fl-istrateġija 2020 li għandhom bħala għana ħari tkabir u l-impjiegi li nżidu il-fondi għal proġetti bħal Erasmus Plus u l-Orizzont 2020 kif ukoll nintervjenu favur il-kompetitività tal-negozji żgħar, ifisser li nkunu qegħdin investu fil-ġejjieni tal-Unjoni u ċittadini u nintensifikaw il-ġlieda kontra il-qatt u din hija xi ħaġa li għadha għolja ħafna, rata għadha għolja ħafna. Met partikolarment meta naraw ir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ ċertu reġuni. Jina nappoġġa wkoll eh, il-pożizzjoni dwar il-budget certifikattiv tal-2014 sabiex inkunu nistgħu eh, nimxu l-qudiem fl-Unjoni u nifaċċaw il-bżonnijiet straordinarji bħal dawk tal-arar eh, f'Sardenja li għal-jom ingħataw 16 miljun euro. Grazzi naddi l-kelma lill-Onorevoli Balzko. Sur President, grazzi. Dan il-budget qed jirġa' jirrepeti l-istess prinċipju neoliberali li ġew imtennija fil-passat. Intom il-maġġoranza rifjutajtu l-emendi kollha li ġew preżentati minna biex tbidlu il-neoliberalizmu li nsibu għawek. Fil-waqt li terminu ta' seba snin huwa importanti ħafna, hemm nuqqas ta' 4.5% fuq il-budget ta' seba snin. U 8.4% tnaqqis fil-fondi ta' koezjoni dan ifisser li l-pajjiżi ċentrali u l-distak minn dawn il-reġuri ħajkompli jiżdied Intom qed tirrepetu klim sbieħ dwar l-ekonomija, dwar kif nistgħu u dwar un Ewropa unifikata, imma ċifri qed juru eh, f'realtà differenti. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Maletic. Il-budget tal-2015 u r-riżultat li rnexxinna niksbu ksibni fil-proċess ta' konċiljazzjoni sawa importanti li fil-bidu tas sena d-dieħla jirnexxinna namlu ċertu ħlasijiet. Iżda il-budget tal-2015 u r-riżultati tiegħu ma jsolvix il-problemi kollha u importanti l-istituzzjonijiet kollha jirnexxilhom isolvu wħud minn dawn il-kwistjonijiet kritiċi. Il-142 biljun euro bħalissa qed jiġu fornuti imma dan waqtuh ewlieni meta mqabbel mal-proposta tal-Parlament. li huwa ammont ta' 246 miljun euro. li jumbat e, eh, tittaffa fl-2016 imma għatem ħafna ħafna li jisir. Mela sena wara sena hemm ċertu stati membri jagħtu ħafna iżjed attenzjoni, attenzjoni kważi esklusiva għal livell ta' infieħ fl-Unjoni Ewropea fil-Baġġ tal-Unjoni Ewropea u jinjuraw il-kontenut. Jina nemmen li iż-żewġ affarijiet huma marbuta bejniethom, hemm bżonn li nagħmlu iżjed sabiex neżaminaw il-kontenut. Jekk aħna jirnexxinna nużaw il-Baġġet Ewropew għal dawk il-punti ta' infieq fej billi jekk nonfqu fuq livell Ewropew inti tifranka l-flus fuq livell nazzjonali għax tevita duplikazzjoni jew minħabba l-ekonomija tal-iskala, hemmhekk ikun hemm ħafna iżjed kunsens fuq kemm fil-fatt huwa utli l-baġġet tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena naħseb li jitkabbir fi snin reċenti tal-parti tal-riċerka u l-izvilup tal-budget fejn huwa kas ċar li niġbru flimkien ir rizorsi biex ikonna riżultat aħjar li kollok aktar e, valur għal flusek more bang for your buck li huwa dan huwa eżempju eh, ċar li jrid jiġi kwotat aktar frekwentement anka b'mod partikolari f'pajjiżi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Arken. Harkin anzi, jina votajt favur il-budget tal-2015 u bħal ħafna oħrajn f'dan il-budget, ovvjament nipreferi budget ikbar, imma bżon niftakru li dawnu mal-flus tal-minħalla t-taxxa. Jina votajt kontra l-emenda erba li titlob li nirdoppjaw l-ammonti kurrenti u dan jaffetwa dawk l-istati membri li għandhom l-ola eh, GNI u GDP, imma l-Irlanda għanda is-sitt ola fl-28 stat membru, aħna ma nistawx, ma nistawx assolutament nifilħu l nollu il-kontribuzzjoni tagħna. Jirvotajt ukoll kontra l-emenda 5 li xanka jekk għandna bżonn nagħmlu aktar biex nappoġġaw l-istati ma' membri diġà qed nagħmlu dan permezz ta' pereżempju l-orizzont 2020 u dak li għandna bżonn nagħmlu fil-budget. Ovvjament hemm il-każ li jinnaqsu l-ammont f'ċertum fondi. Iżda bħalma qalu ċertu kellima hemm bżonn naraw kemm nofqu l-flus tagħna tajjeb mod effiċjenti u mhux il-ħin kollu nitolbu liċ-ċittadini biex joħorġu aktar flus u ħafna drabi fil-kważiet il-każijiet kollha ċittadin ma jfirħux għalihom daw. Issa ngħaddu għal proposta ta' riżoluzzjoni fuq il-strategija interna tal-sigurtà. Tal tal-Unjoni Ewropea, strategija ta' sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Ferrara. Grazzi ħafna, l-Ewropa għandha dmir li tagħmel kull sforz biex tassigura li ċittadini tagħha il-massimu ta' sigurtà u din tagħti minn eh, meta nikkunsidraw l-isfidi sa, e, sa sigurtà tagħna li hija xi ħaġa li nagħmluha ta' kuljum Aħna iżda irridu e, nitkellmu kontra l-attenzjoni timidu e, fid-dawl ta' fenomenu li qed jinfirex fil-kontinent, qed nirreferi għal korruzzjoni, l-attività tal-organizzazzjonijiet kriminali li ċertu pajizi li jaħsbu li huma immuni huwa ir-riċiklaġġ tal-flus ehm, tal-flus illegali. Eh, għadu ma sarx biżejjed kontra il-mafja għandna bżonn ta' kuxenza kollettiva li jamlin n-njatina mod kif nixu qoddim li huwa olistiku. Hemm bżonn li naraw eżattament il-proposti leġislativi kollha b'mod partikolari għal dak li huwa tħul illegali u l-użu ta' tħul illegali minn organizzazzjonijiet illegali u organizzazzjonijiet kriminali u naslu għal whistleblowers ukoll biex niġildu korruzzjoni. Non vedo l'onorevole Gil, allora la parola all'onorevole Chinnici. Issa naddi l-kelma l-Onorevoli Gil. Umbat l-Onorevoli Kinici. Iva, mela l-Onorevoli Kinici. Grazzi, soluzzjoni tajt li l-libertà, sigurtà u ġustizzja huma għanijiet li għandna nippruvaw fl flimkien l-istrateġija tagħna għandha tiggarantixxi l-rispett sħiħ għal dawn id-drittijiet u prinċipju fundamentali mhux dejjem ġew assigurati fil-passat, iżda zon bżonn li tkun eh, strateġija effikaċi u li kun kollha ħarsien legali stif. imma trid tkun strateġija effikaċi għalhekk eh, fl-istennija tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-istrateġija l-ġdida tal sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea, ir-riżoluzzjoni il t-identifika prioritajiet li naqblu magħhom flostaw il-ġlida kontra il-traffikar ta' bnid, bnedmin, kriminalità organizzata, riċiklaċ, korruzzjoni U nġildu għom anka permezz ta' kooperazzjoni akbar eh, bejn l-Istati u l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea dak li huwa l-aspett kriminali. Eh, irridu konna dawn il-skwadri ta' investigazzjoni komuni kif ukoll eh, irridu naraw x'inhuma l-garanziji li jinħarġu mid-direttiva fuq il-ħarsin tad-data. Għalhekk jiena appoġġajt din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Non vedo il-onorevoli Dodds mhux prezenti, mela allura ngħaddu eh, issa fuq riżoluzzjoni fuq l-istat palestinjan. L-ewwel nisimhom minant is-Sinjura Fjorenza. Fiorenza. President, jien naħseb illi din hija ġurnata importanti għalina u għal-Parlament. Aħna nittamaw li dana jista' jkun moment ta' bidla kbira għal reżistenza u għal poplu tal-Palestina għal rikonoxximent tal-istat tal-Palestina, għal proċess ta' paċi, għal sikurezza u għal ġustizja għal żewġ popli. 135 stat diġa irrikonoxxew l-istat tal Palestina u jiena nistieden il-kollegi u kollegi kollha uh, imorru f'dawn it-territorji fejn ikunu jistgħu jaraw bajnejhom id-distruzzjoni illi ikkawżat il-gwerra f'dawn l-aħħar xhur. Il-Palestinjani dejjem talbu rwol ta' medjazzjoni tal-Unjoni Ewropea ruol differenti minn dak tal-Istati Uniti u nittama li din ir-riżoluzzjoni tkun pass f'dik id-direzzjoni. U verament jiena nittama li dan huwa moment importanti għal dan il-Parlament għax l-Unjoni Ewropea kollha kemm biex l-Unjoni Ewropea kollha kemm taħdem għal paċi u għas-sikurezza ta' dawn il-popol. L-Onorevoli Gallina, mela issa Anderson mhux prezenti iva. Signor Anderson. Grazzi, jina fotajt favur din il rezoluzjoni konġunta għax hija pass importanti fid-direzzjoni e, e, tajba il-rikonoxximent tal-poplu palestinjan, tal-frontieri, din hija obbligu importanti internazzjonali u pass lejn il-paċi li stati membri bħal irlanda essa irridu jirrikonoxxu u jipproteġġu l-ispazju tal- eh, tal-istat eh, eh, fil-frontieri tagħha. ir rekonoxximent hija stabilita fir-riżoluzzjonijiet ta' ġnus ma'uda u anki f'Dublin fil ġimali li għaddiet. Il-dritt għall-autodeterminazzjoni tal-poplu u għamnaqqax għax rizoluzzjonijiet inter internazjonali għal 66 sena. Xin fejn titlob il-partiti kolla Il-partijiet kollha jieqfu minn kwalunkwe azzjoni li tista' twaqqaf eh, għal daqstant anki settlements irridu jieqfu u l-attakki fuq il-siti eh, imqazza u fuq il-propieta tal-Palestinjani għandhom jieqfu minnu fih. Grazie. L-Onorevoli Karti jiena appoġġajt flimkien mal-kollegi il-rezoluzzjoni fuq l-istat palestinjan u jina naħseb li dan huwa l-ewwel pass importanti ħafna mill-Parlament Ewropew. Imma naħseb li l-istat l-Ewropa u l-istati membri jridu jagħmlu ħafna iktar biex jappoġġaw il-poplu Palestinjan u biex jiżguraw illi l-istat tal-Palestina mhux biss ikun rikonoxxut imma jkun anki stat operattiv viabbli. Aħna ġa din is-sena fis-sajf rajna attakki illegali eh, terribli minn Izrael fuq il-poplu ta' Gaza. Aħna għanna responsabilità bħala persuni eh, eletti minn min istati membri fl-Europa billi nizguraw li dawn l-attakki ma jirġawx jiġru. U aħna inqumu bħala komunità u bħala nazzjonijiet għax huma din it-traskuranza għal liġi internazzjonali din in-negliġenza hija importanti dan huwa pass żgħir għatem ħafna x'jisir. Grazzi President. Għala parola l-Onorevole Sebastian. Nad il mikrofon l-Onorevole Sebastian. Grazzi President. Għanna riżoluzzjoni li mhix wartu żgħar, suppost kien hemm kundanna kostanti ta' tkazbir li kien hemm mill-Izrael. Però votajni xorta waħda u kanna stennijiet u tamiet minħabba li ġenerat ħafna konsens u minħabba li minar ebda kondizjonijiet, ebda firda ta' xejn tara fir-rieda ta' dan il-Parlament Ewropew jiġifieri ta' ċittadini Ewropej li appoġġaw il-kostruzzjoni ta' stat Palestinjan. Tirrikonoxxi wkoll il-ħtieġa kif ukoll id-dritt tal-poplu tal-Palestina li ilu jgħix f'dan it-territorju għal snin twal li kollu rikonoxximent internazzjonali tal-istat tiegħu biex bekk jiżgura l-benessri u l-ġustizzja soċjali kif ukoll il-futur tal-popolazzjoni palestinjani. Mill-ġdid qed ndaħlu dan il-proċess ta' paċi fuq livell internazzjonali minkejja li ħafna drabi ma kenniex eh, mod kif insamaw leħenna. Issa nittamaw li nisbqgħu mixin il-qoddim. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Sojderova. Mhux Mm se omlouvám, ale děkuji, pane za udělení slova. Grazzi, President, tal-li għaddejt l-mikrofonu. Nishtiq nispiega għalfejn ma stajċ nappoġġa ir-riżoluzzjoni fuq rikonoxximent tal-Istat Palestinjan. Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan tkun xaħġa ħaġa biss jekk ikun riżultat ta' ftehim miż-żewġ naħat jiġifieri ftehim konġunt bejn l-Iżrael u l-Palestina li ovvjament irid ikun frott tal-proċess ta' paċi. riżoluzzjoni li għaddiet mhix waħda ċara u tista' tiġi miftema b'ħafna modi differenti u dan joħloq sogru, speċjalment meta hemm kampanja preelettorali għaddejja fl-Iżrael u għalhekk jiena ma stajx nappoġġa din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. La parola onorevole Becerra. Naddi il-mikrofonu l-onorevoli Becerra Bastereċa. Mix prezenti? Mela naddi il-mikrofonu l-onorevoli Skripċek. Ikjoġbuħ. Grazie ħafna, President. Aħna votajna fuq rikonoxximent tal-Stat Palestinjan, iżda nħossu li l-soluzzjoni ta' żewġ stati tkun waħda mis-soluzzjonijiet jien xorta kelli nivvota kontra l dawn ir-raġunijiet L-ewwel nett l-appoġġ għal din ir-riżoluzzjoni huwa tkażbir tat-tieni ftehim ta' Oslo ta' mill-1995 artiklu 16.7 li jisħaq li żewġ naħat miser jagħmlu xejn biex ibidlu l-istatus tal-awtoritajiet Palestinjani skont in-negozjati aħħarin. Anke l-Unjoni Ewropea firmat dan il-ftehim bħala xut u għalhekk isna qed niddubitaw din il-firma issa. L-imminek ir-rikonoxximent ta' Stat Palestinjan bil-gvern korrenti jista' jkun isu de facto, de facto qed ngħaddu messaġġ li l-awtorizzazzjoni tal-awtorità tal-Ħamas qed nappoġġawha. Illum kelli jistqarrija stampa fejn il-kodiċi tal-imġiba tar-Renju Unit tal-Unjoni Ewropea ġiet imkazbrax aħna ntqajna ma' awtoritajiet wara li kien hemm interview sħaħ mal- partijiet interessati. Ir-rikonoxximent l-lum ikun xkil flok pass il qoddim ma' negozjati tal-paċi u l-istqarrija tappella biex ikun hemm rikonoxximent bħala prinċipju, imma kulħadd ħajqisu bħala rikonoxximent sieħ. U għalhekk kemm għall palestina kif ukoll għall-Iżrael dan ikun pass lura. Onorevoli Soltes. Onorevoli Soltes. President. L-Unjoni Ewropea matul iż-żminijiet dejjem kienet favur riżoluzzjoni ehm, b'mod paċifiku tal-konflitt tal-Palestina u dejjem ipproponiet soluzzjonijiet biex il-vjolenza tieqaf. Issa ila l-ħafna snin tamba l-istess ħaġa. Il-Parlament Ewropew fl-2012 kien adott rezoluzzjoni li kienet tistabilixxi li dialogu ta' paċi biss seta' jġib il-paċi. Illum qed naraw qed naraw min qed jaċċettax ir-rikonoxximent ta' Palestina bħala stat. Kieku dawn Għalek din ir-rezoluzzjoni jiena naqbel anki l-fat li Palestina hija stat huwa stat indipendenti. Fi żminijiet tagħna fis-seklu 21 dan huwa l-uniku mod li aħna nsibu soluzzjoni għal konflitti. Grazzi Sinjura Harkin, grazzi ħafna President jiena eh, kontenta ħafna li illum maġġoranza qawwija eh, b'88 biss kienu kontra il-fatt li ma jirrikonoxxux l-istat tal-Palestina u kol referenza l-voti li saru fil-Parlament eh, Irlandis. Fl-axħar ħarġet il-pozizjoni fil-axħarija tal- dan il-parlament qed naraw mill-PPE, mill-Soċjalisti, mill sijar Liberali, l-Grupp tal-Ħoder qed jaqblu veru kien hemm problemi bit-timing imma isna kollha qed naqblu. Nafu li l-vot il llum huwa wieħed simboliku. Imma dan kollox juri lejn eh, il-soluzzjoni ta' żewġ stati u l-fat li ġiri rekonoxxut l-istat skont anke il-frontieri tal kif definiti fl-1968. Il-Palestinjani jiri għandhom bżonn l-istat tagħhom, il-frontieri tagħhom u nisperaw li l-riżoluzzjoni tal-lum b'xi mod anki żgħir tista' twassal għal paċi. Is-Sinjura Okken mill-lider mhux edha maħna, għalhekk sur pikkula. Bil-mikrofonu għak joġbu. Din riżoluzzjoni konġutta tal-Parlament Ewropew dwar il-rekonoximent tal-Palestina bħala stat huwa il-bidu ta' proċess storiku Il-rizoluzzjoni hija kompromess tajjeb bejn il-gruppi politiċi differenti li qed jaqblu ma l-idea imma forsi e- dak li e, huwa diverġenti bejni huwa il-mod ta' kif naslu. Il-konflitt f'din in-naħa tad-dinja anke din sena mara l-lar dan mhux fattur ġdid. Jiena naħseb li ek nikwota politikant Izraeli li għali Izrael mandiċ teja biex tfittex uh, eh, imsiħeb edajali aħna mill-rappresentanti tal-Palestina nistennew li jaċċettaw ir-reżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew u jibdow eh, jikoperaw f'negozjati ta' paċi. Grazzi. Signora Bowlen, Iva, jiena gburija li votajt favur, hija huwa pass fid tajba lejn statehood tal-Palestina anki rezoluzzjonijiet eh, tagħna ġiet eh, ma ġiet f'waqta ma xorta tejn eh, u fl-Irlanda nafu li dan ix-xar stess mizzjoni ta' Sinn Fejn ġiet adottata ġifiri għal dritt tal-Palestinjani tal-autodeterminazzjoni. Imma dak li rajna minnaħa l-aggressjoni minnaħa ta' Izrael u dak kollu li qed jiġri fil- fil-West Bank. It underlines its support for Palestinian statehood. This il-rezoluzzjoni trid tibgħat sinjal qawwi. L-istejtu tal-Palestina verament huwa il-bidu għal proċess ta' paċi dejjimi. Grazzi. Onorevole Zani. Grazzi. President. Bla dubju din ir-riżoluzzjoni ġiet adottata b'maġġoranza kbira fil-Parlament Ewropew, però jiena naħseb illi hija ħaġa xirqa illi n-nies li jastienu bħali jistgħu jitkellmu, jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom. Jiena astenejt għax ritnuri illi jiena minix lest naċċetta ċerti elementi f'din ir-riżoluzzjoni, prinċipalment il-konsegwenzi ta' dan ir-rikonoxximent jiena naħseb li huwa <coughs> estremament importanti li l-Unjoni Ewropea tieħu ruol iktar determinat u prominenti fin-negozjat biex eh, tikseb l-soluzzjoni ta' żewġ stati u paċi dewima. Jiena naħseb illi l-isforzi tal-Kummissarju Mogherini tistħoqila tifħir Naturalment il-kooperazzjoni bejn il-Parlament, l-istituzzjoni u l-Stati membri huma importanti. Il-rikonoxximent tal-Palestina b'dan il-mod il unilaterali fl-opinjoni tiegħi ħajmexxi il-proċess ta' paċi lura lura u din hija uh, biss uh, strument u mhux lan. Il-Sinjura Delli, kollegi, maridux ridux għawnek nis u kienem ħafna nis li provaw jipposponu dan il-vot, l-euroxettiċi, u jipreferu ma jamlu xejn. Għal darba l-Europa edha fil-post xira. Din ir-riżoluzzjoni naturalment ma kundannax il-settlements tal-Izrael e li huwa xkiel għal paċi u għal soluzzjoni li qed navokaw. Jiena nittama illi kunsil ta' sikurezza ta' Żnus maquda irrid jagħmel riżoluzzjoni biex waqaf dawn is-settlements sal-aħar ta' sena aħna għanna nżidu il-vuċi tagħna mal-parlamenti l-oħrajn mal-Ewropa kollha e anki illi kienu ilhom jitolbu e rikonoxximent tal-Palestina f'dawn il- ġimat għal daqstant il-ħbib tagħna fl-Palestina fl-Izrael jafu l-lum li aħna qegħdin magħhom nittama illi e, e, e, tajni jom tama. Grazzi. Sur Gill. Grazzi. UKIP tappoġġa din is-soluzzjoni żewġ stati. U jiena personalment nemmen illi rikonoxximent tal-Palestina se jiffaċilita ix-xogħol tal-komunità internazzjonali biex joħloq dawn iż-żewġ stati. Jiena ku fiduċjuż illi il-Palestina xi darba se tiġi rikonoxxuta. Però dak li talbuna nivutaw fuq l-lum, ċoħni nitolbu l-Kommissjoni eh, taġixxi, jiena m'għandix fiduċa fil-Komissjoni. Rajna xamlet l-interferenza tal-Komissjoni fl-Ukrajna, fil-Libja u fil-Jugoslavja. Il-imperializmu tal-Unjoni Ewropea hija forza destabilizzanti fid-dinja u jiena minix se nivvota favur tagħha. Aħna bla dubju illi eh, eh, illi illi meta wieħed jirrikonoxxi stat ikun qiegħed jgħin dak l-istat biex jeżisti. Il-kollega tiegħi għamel mistoqsija u bħala risposta tqalulu illi l-Unjoni Ewropea m'għandix il-kompetenza illi tirrikonoxxi stati u għal daqstant jiena ma nistax nappoġġa kwalunkwe eh, azzjoni biex l-Unjoni Ewropea taġixxi bħalli kieku qed tirrikonoxxi stat. L-Onorevoli Dzikenowski, Grazie, President, grazzi tal-li pronunzjajt ismi tajjeb. Et bil-qoddim li jena musta nappoġġa din rizoluzzjoni għaliex il-test kif issa ma jwassil xal soluzzjoni u d-deċizjoni tal-Parlament Ewropew illum hija deċiżjoni żbaljata. Meta tqisu dak li qed qabel li smajna l-lum kienu punti di vista antisemitiċi u anti-izraeljani u għalek din is-soluzzjoni mhux ser twassal l-paċi għal dan ir-raġun. Grazzi. Il-President. L-Onorevoli Demes Maker. Grazie President, il-grupp TI NVA appoggia dan din ir-riżoluzzjoni. U importanti li naslu għal rikonoxxjament tal-Istat imma b'diskussjoni, diskussjoni li hija komplikata wisq biex titressa il-qoddim bħalli kieku kollox iswed u għabjat li m'hemmx sfumaturi Irridu nimxu fi triq lejn l rikonoxximent ta' stat palestinjan, imma permezz ta' diplomazija. Nappoġġaw ir-rikonoxximent tal-Palestina bħala stat u soluzzjoni ta' żewġ stati bħala prinċipju, imma jekk dan jimxi id fit man negozjati tal-paċi bejn l-Iżrael u stat Palestinjan b'appoġġ internazzjonali biex bekk ikun hemm possibilità li jkun hemm rikonoxximent tal-Istat meta jkun l-aktar moment propizju. Skont dawn l-elementi rridu nimxu L-evoluzzjoni ta' dawn il-negozjati di kunem taħdit l-possibilità li l-Palestina tkun tista' tisprimi ruħa skont il-territorju definit tagħhom jiġifieri l-frontieri tal-1967 business biss nistgħu noħolqu soluzzjoni tajba dejjem soluzzjoni tal-konflitt. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Petir. Grazzi ħafna. appoġġajt dan ir-rapport għaliex jimxi fid-direzzjoni tal-PPE biex ikun hemm żewġ stati. Stati jirrikjedi ordni u li jeskludi l-appoġġ ta' organizzazzjonijiet li jistgħu jkunu terroristiċi jew inkella meċi minn prinċipji ta' kwalinkwa forma ta' fondamentalizmu. Hamas, organizzazzjoni politika ma terroristika, tuża nisa stess bħala tarka umana u huma l-ostakli ewlenin għat-taħdidi tal-paċi. Din is-sensiela ta' attakki fuq l-awtoritajiet tittieqaf minnu fieħu din hija prekondizzjoni biex verament naslu għal taħdidi tal-paċi. L-organizzazzjonijiet umanitarji għandhom ikollhom il-possibilità jagħtu lajnuna lill-Palestinjani u għalhekk nappolla lil naħat li huma posti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 li għawnek għamilna zbal għax il-Parlament Ewropa għal darbohra qed jindaħal f'affarijiet fej mandux jindaħal. Il-Parlament Ewropew u lanqas il-Kummissjoni mandom l-ebda kompetenza biex jirrikonoxxu xi stat. Hija huwa suġġett jaħraq. L-istati membri u kol ma jaqblux. Għalek, pożizzjoni komuni hija żball għax qed noħolqu wkoll inkabru l-affarijiet. Hemm ukoll elementi radikali minnaħa tal-Palestina. Jekk il-qorti neħħiet il-Ħamas mill-lista tal-qdiet ta' terroristi flimkien mal-vot tal-lum, wieħed jista' jimmaġinera li qegħdin nappoġġjaw daw l-elementi eh, violenti u li u huma eh, terroristiċi li qegħdin aħna nkunu eh, għanna kompassjoni lejhom. Il-Sinjura qed kinsi wara li sur blok batinna bil-miktub l-ispjegazzjoni tiegħu. Jiena naqbel mal two-state solution bħal partit tiegħi, imma kif jista' jkun li aħna nifvotaw l-istatħu tal-pajjiż wieħed għal-Palestina meta ma hemmx ma nitkihomx ġurisdizzjoni il-nies hawnhekk batuni għaw biex ngħid li intom m'għandkom l-ebda dritt tiddeċidu l frontiri ta' xi pajjiż jew ieħor. Sinjura Jena, mux senejt qed nirrepeti ruħi, ma s-sur Nigel Farage tala point of order dwar e-mail eh, l-indbated biex eh, wieħed jiddeċiedi jekk l-istituzzjonijiet jew dak li jikdbu l-istituzzjonijiet m'għandhomx dritt li jikbu għax m'għandhomx kompetenza fuqhom. Sur James. Signora James, grazzi. Rikonoxment tal-Istat tal-Palestinja kienet suġġett emozjonanti ħafna. Lan jista' jkun li wieħed jista' jfaħru, però l-proċess kien defiċenti u jiena astenejt. Jiena ma nistax nappoġġa mozzjoni illi għaliha l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza u għal daqstant l-ebda awtorità. L-interferenza tal-Unjoni Ewropea għal darbohra tista' timmina u mhux poġġa tentativi ġenwini biex nirsolvu l-konflitti f'din il-żona u tista' anki iżid it-tensjoni. Din hija assolutament inaċċettabbli illi u fl-istess ħin inkunu qegħdin inqarqu biċ-ċittadini u natu tamiet lil Palestinjani illi mhumiex reali għal daqstant jiena għalek astenejt. Onorevole Coburn. Onorevoli Coburn. President, jiena votajt kontra l-istat palestinjan għalix il-rikonoximent ta' dan l-istat miex kompetenza ta' dan il-parlament. Fit-3 ta' ottubru il-Kummissjoni E- e rispondit lil kollega tiegħi Carver biex tispjega illi l-Unjoni Ewropea ma tistax tirrikonoxxi l-Somaliland jew l-Stat ieħor u dana kien privileġġ tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Din il-ekk imsejħa rikonoxximent tal-Palestina hija illegali u l-Kummissjoni wkoll ammettitu dab bil-miktub. Edkom, eh, eh, presidenti, eh, il-president ma mistux ħaċċetta din. Il-Palestina għanda tal il-kwestjoni tal-Palestina li tħalla fl-Istati membri u fl-ġnus ma'uda. Eh, din l-awla ma testax laqas Pulsju Pilatu mar nexilu jirsolvi l-problema tal-Palestina. Kif tista il- Parlament Ewropew meta laqas kien kapaċi jirsolvi il-deficit eh, tal-budget u il-kollas tal-Istat tal-Europa. Grazie. Jina nistan rispondi fuq affarijiet li huma kompetenza tiegħi President. Jina rajt il-test ta' riżoluzzjoni u jiena nixtieq ngħidlek li rajtu il-test. il test u test kien ċar ħafna mem lebda rikonoximent effettiv għax kull ma hu dana appoċ lejn ir-rikonoximent ma kienx eh, test leġislativ Naddu issa għal punt li miss. Issa naddu bidibattitu naddu għal settur tal-azzar. Skużani, e jgħajt il-President, is-Sur Castaldi. Grazie President Castaldo. Wara 77 sena ta' imwiet u dbatija wieħed mill-konflitti l-iktar eh, koroħ tal-istoria eh, hija din il-kwistjoni. Aħna bħala movimenta ta' ħames tilel aħna nafu li dan mhuwiex il-soluzzjoni eh, illi aħna konna nixtiequ. Ma past importanti biex naslu għal ġustizzja. U jina kontent bil-maġġoranza li ġiet espressa f'dan il-Parlament. Fl-aħħar aħna ċarajna differenza bejn rikonoxximent illi eh, hija eh, kompetenza tal-Istati membri imma għandha tkun kwistjoni armonizzata li kulħadd jaqbel u mhux ħafna ħsejjes Eh, dissonanti. U minajr impenn tal-Unjoni Ewropea għal rikostruzzjoni tal-Istat Palestin li jista' jgħin għal biex nistgħu noħolqu żewġ stati u minajr mm, ġustizzja soċjali dan ir-rikonoxximent se tkun eh, werqa eh, li ma tirsolvi xejn. Mhux biżdejjed illi konna l-flus irridu namlu kull ma nistaw biex nevitaw dawn l-estremizmi opposti e, fil-Palestina. Għanna ħafna ħidma qoddimna snin li ġejjin u ma rridux ninsew f'dan il-punt. Għala proposta. Il-President, eh, naddu għal proposta fuq rizoluzzjoni fuq l-azzar, naddu il-mikrofonu l-ewwel l-Onorevoli Forenza. Mikrofono. Mikrofono għal-kellim. Jaċċeso? Perfetto. Mixawl, tajja wist. Grazzi, grazie, President. Palma tafu il-kwistjoni tal-azzar hija kwistjoni li għalina hija l-qalbna għaliex meta tqis il-għada korrenti tal-industrija tal-azzar tal-Italja, ta' Terni, ta' Taranto, ta' Piombino, aħna kontribuxxejna diskussjoni f'dan il-Parlament Ewropew biex niddiskutu dan is-suġġett tal-azzar billi preżentajna wkoll mistoqsija fil-rigward il-ġrajja ta' terni. Di għamilna dialogu mal-ħaddiema, mal-aqdiet tal-ħaddiema li ġew Brussella u l-umba Strasburgu. Ħdimna wkoll biex intejbu t-test konġunt li fl-aħħar mill-aħħar ma qbilniex miegħu għaliex inħossu li daħħal il-suġġett tal-azzar brabta mal-pakket ta' investiment ta' Juncker u anke fideologija u rappreżentazzjoni tal-kompetittività barra u ġewwa l-Ewropa li ma tikkonvinċinix. Aħna nħossu li l-azzar li tikun element strateġiku ta' produzzjoni għall-Ewropa ma nħossu wkoll li għandna nissiltu niġġieldu kontra dumping soċjali u ambjentali. U hemm bżonn ikun hemm rikonversjoni ekoloġiċi seri għal dawk l-impjanti bħal Taranto li qed jibqgħu kull ma jmur jimbtu minnhom imwiet u tumuri. Grazzi l-Onorevoli Kirtin Darling. Mikrofonu. Grazzi ħafna. Jina ġejja minn Middlesbrough f'reġun fejn eluf ta' impigi ġejjin minn enerġija jużaw ħafna enerġija eh, bħal dak tal-azzar. Fl-2009-2010 l-komunità lokali tiegħi biex niprovaw nsalvaw l-azzar ħdimna anke għal-fran li jaħdmu kombustjoni olja. Mhix kwistjoni ta' assi u infrastruttura biss irridu investiment biex dawn jiġu aġġornati u jitjibu ambientalment biex joħloq impigi fuq medda twila ta' żmien fil-futur fl-azzar u billi narfu li rridu l-azzar biex naslu għal karbonju, użu baċ tal-karbonju. Rridu naħdmu anke fuq CCS li għedna li ħajoħlo 4.000 impik u jikompli isostni 20.000 oħra fl-industriji lokali. Appoġġajt għalhekk ir-riżoluzzjoni tiegħi tagħna llum bis-saħħa għax tibgħat sinjal lill kommissjoni u l-Istati Membri biex jinvolvu l-forza tax-xogħol u l-industrija u fl-aħħar mill-aħħar eh, jimplementaw il pjan tazzjoni għall-industrija Ewropew. Grazzi, qabel ma ngħaddi l-mikrofonu l-Onorevoli Ġufrida Nishtiq infakkar li l-ispjegazzjoni tal-vot fuq situazzjoni fil-Mediterran ser isaħħu għada għaliex fil-tlieta esquart n ninterrompi il-laqa biex bekk is-servizzi ħejju għal-laqa għad komplija tal-laqa li ser tkompli propju fit-tlieta. Naddi l-mikrofon l-Onorevoli Ġufrida. Grazzi, grazzi President. Is-settur tal-azzar fl-Ewropa għandu rwol kruċjali huwa ta' importanza vitali għal ħafna stati membri, għalhekk huwa ġust li jkun priorità tal-politika industrijali. Id-daqs tiegħu, id-dimensjoni tiegħu fissru li huwa ċentrali anke l-politika soċjali. Fl-industrija tal-azzar hemm 350,000 impik dirett marbuta ma' dan is-suq. Importanti nitkellmu dwar is-suq, kompetizzjoni, kompetittività, id-domanda u anke l-esportazzjoni u l-importazzjoni. Imma iktar u iktar importanti u forsi prioritarju li nitkellmu dwar ħarsin u responsabilità soċjali dak kollu li wassal biex l-industrija tqum fuq saqajja fi żmien ta' kriżi ma jistax jibati għalih min ikollu l impiegi billi għaliex l-delokalizzazzjoni ma jistax ikunu peaceful fuq il-ħaddiema Għalhekk ir-rwol tagħna President huwa li l-Kummissjoni meta titkellem dwar l-industrija għat ma tinsa li hemm bżonn ta' dialogu soċjali. Grazzi. Grazie onorevole, quello che ho fatto quando... Grazie. Ja, dak, dak li għamiltina meta kont kommissarju, dak li f'dan il-qasam tal-industrija, issa sar anki bil-kontribut tal-trade unions. Issa, Senjura Kapel, f'dan l-aħħar snin, aħna rajna iktar minn 40.000 impjieg kintilfu fil-settur tal-azzar se jkomplu jonqsu il-postijiet tax-xogħol jekk inkomplu kif sejrin. Il Sur Ila huwa il-president tal-ikbar kumpanija tal-azzar fil-Europa. fil, U din eh, il-kumpanija issa bidlet il-post tal-ħidma tagħha għal marret l-Amerika għax l-ispejjeż kienu ħafna kbar fl-Awstrija u fil-bqija ta' l-Ewropa. Dwar ir-rekwiżitiet tal-carbon dioxide, il-kumpanija kella ta' kull sena tħallas 32 miljon kull sena għal permessi. Din huma affarijiet tas-soltu li, għandhom ħabtu eh, minn min jopra f'dan is-settur. Fl-Istati Uniti qabel maqlub hemm għajnuna għall-industrializzazzjoni. Fl-Ewropa dan mhux qed isur qed isir għalhekk jiena llum din ir-riżoluzzjoni rrid nappoġġja. Hemm bżonn li l-Ewropa terġa' lura għall-industrializzazzjoni. Sinjura aħna tux għal darboħra għanna ħafna eh, qed naraw nħabtu ma' teknokrazija ta' Brussell. Eh, fi Franza il-fabriki komplu u u dawk li għadhom jeżistu jinxtraw minn Ċiniżi jew minn l-Indjani. Franza il-produzzjoni fi tlet eh, sin sena naqset b'40 fil-mija. Is-sitwazzjoni hija il-konsekwenza diretta tal-politika ta' Brussels għal dawn eċiren ta' snin politika tal-kummerċ eh, ħieles Umbat Brussels biex forsi jiprovaw jisalvaw xaħġa f'din il- għal dawn 30 sena mhux qed tgħin in-nies li sfaw mingħajr xogħol f'dan il-qassam. Hemm bżonn li naħdu fiċ-ċittadini u mhux dawk in-nies li qegħdin fil-settur tal-finanzi għoljin. Is-sur Gaspara mhux qiegħata, laqas is-sur Bilde, issa l-Onorevoli Griffin. Grazzi. Jiena verament nemmen li kull irkupru ekonomiku jiddependi fuq industrija tal-manifatturar li tkun qawwija u dik tal-azzar fl-Ewropa hemm bżonn tkun eh, tagħmel profitt u anke tkun sostenibbli. Jiena din ir-riżoluzzjoni firmajta sabiex insaqsu l-Kummissjoni x'qeda tagħmel biex tipproteġi dan il-qasam fl-Istati Membri kollha sabiex is-salvagwardja il-postijiet tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni trid tippromovi, trid tipproteġi il-normi ekonomiċi u soċjali anki ġifiri naħsbu fl imsieħba soċjali, l-Kommissjoni trid iżżomm qudiem għajnejha il-bżonn urġenti biex tiżviluppa ekonomija mingħajr l-użu tal-karbonju permezz ta' alternativi bħal carbon capture u storage. Għalhekk jiena nitlob il-Kummissjoni sabiex tgħid li hija lesta tiżviluppa prodotti u processes eh, sabiex ikun hemm iktar tkabbir u kun hemm iktar post ta' xogħol ta' ċertu kwalità f'din il-politika tal-industrija industrijali. Grazzi il sinjura Lopez Belmejo. Grazzi ħafna, President. Aħna din defendejna din ir-riżoluzzjoni għax situazzjoni fil-settur tal-azzar fl-Europa hija verament il-xiġri meta imbijaw kollox u mandux jaqsam xejn mal kompetitività Fi Spanja l-kumpanniji edin eh, isofru mill-problemi ta' eh, il-fat li jalqu il-fabriki għax imorru postiħor anki jinxtraw mill-multinazzjonali. Il-politika tal-Unjoni Ewropea tkompli ta' xaq l-affarijiet. Dan is-settur qed jifga. U nemnu li ċertu setturi nsibuhom biss eh, f'ċertu reġjuni tal-Unjoni Ewropea. ċertu eh, setturi strateġiċi li għandhom jgħinu l settur tal-azzar fi Spanja jiena nisprimi s-solidarieta tal-ħaddima u għal-kumpanniji fi Spanja li qegħdin eh, verament jġildu għal-futur tal-industrija. Grazzi. Grazie, pre Grazie President. Il-settur tal-azzar fl-Europa kien wieħed mis-setturi ekonomiċi strategiċi. Bla dubju, ir-wol għandu rwol importanti kemm fil-passat u kif ukoll anki illum fil- biex nirkupraw l-ekonomija. Però s-settur bħalissa għaddej f'diffikultajiet fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea bir-riżoluzzjoni li għadna kif u nitolbu l-Unjoni Ewropea biex jadotta politika u joħroġ miżuri biex il eh, il-settur jerġa' jsir kompetitiv u biex eh, ikun hemm anki delokalizzazzjoni tal-intrapriżi li jaħdmu f'dan is-settur. Nitolbu pjan speċifiku għall-azzar eh, li kun hemm attenzjoni fuq is-sikurezza tal-ħaddiema u protezzjoni tal-ambjent. tal ambjent u eh, biex il settur bekk jerġa' ikun jesta ikollu ruol importanti u ikun kompetitiv fuq il xena internazjonali. u dawnu ma raġunijiet li għal-jom jena votajt favur. Issa l-aħħar kellima il sinjura Spiraki. Grazie President. Jena votajt favur il-mozzjoni għanix nishtiq napoġġa l-impigi li huma maħluqin blazzar fl-Europa fil-Greċa, f'Tessaloniki, eccetera. A bażi mill-istatistika uffiċjali tal-2012 fil-Greċa rajna tnaqis fl-2007 qabel mal-2007 ta' 57% meta nqablu mal-qabel kriżi, ċuwa fl-2007, talba nazjonali tnaqset bit-82%. Pratikament erġajna l-ura fuq il-livelli tal-1962 għalix l-importazzjoni wkoll tnaqsu bid-59% u dana biss fil-periodu mill-2012 2014. Fl-istess żmien l-impenji bankari għal dawn e, e, e, għal dawn l-impjanti fl-Europa u ma taxi miljon euro. Is-sitwazzjoni hija drammatika specialment għal ħaddim għal da' santu kruċjali illi aħna namlu kull ma nistaw biex innaqsu l spiza u anki l-intervall bejn stat membru wieħor fl-ispejjeż tal-azzar u rridu nizguraw u koll illi jieġi mwaqqaf markju għal prodotti tal-azzar li jieġu prodotti fl-Europa. Grazie, seduta sospiża.